Well, good afternoon, everybody. I think, um, I think we'll make a start on this afternoon. Wara nofsenar it Tayyip, senjuri, nistaw nibdow l-agenda tal-lum, nil nilqalu il-net il-kulħat. Inna man kunu ġodin il-kamra, kamra sabiħa fejn nistaw naraw id dal ta' barra. U issa nistaw ngawduha għal dillaqa ta' wara nofsenar. Ħajkonna votazzjoni fl-4 10 fuq tlet punti fuq l-agenda tagħna. Ġifiri min ġi hawnhekk għal ħin għall votazzjoni żguraw li jkollkom il-karta tal vota xi jkollna bżonna. Għandna r-rapport ta' sur ta' professur Antonio Fernando Correa de Campos fuq l-għajnuna reċiproka bejn l-autoritajiet amministrativi tal-Istati membri u l-kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni, nitkellmu dwar dan iktar tard, Narrafkom li din il-laqa mxandra fuq l-internet live u kull min qed isegwina nilqakom għal din il-laqa tagħna. Għanna xi ħaġa tal-aħħar li ħarġet dal-aħħar l-litra newsletter ta' Marzu 2014 għada ħirġa mill-istampa tistaw terċifu din bil-posta elettronika u koll tistaw twieġbu bil-posta elettronika u kull minn tisegwina minn fuq l-internet jista' jkollu aċċess għal din litra bil-posta elettronika u jirċievi kopja tagħha. Il-links kollha huma attivi biex ikun hemm aċċess għad dokumenti għal kulħadd. Infakkar il-membri illi qed ikonna studju pilota fuq il-laqa bla dokumenti stampati għandek għandkom aċċess ta' dawn id-dokumenti fuq verżjoni digitali, tistaw kolkom aċċess għalihom bl-iPads, bil-laptops, bil-tablets, etc. Għanna l-minuti tal-laqa ta' 22 u 23 ta' jannar, tielet punt fuq l-agenda tagħna, dawn tresqu għall-approvazzjoni tagħkom u jekk ma jkunx hemm kummenti dwar dan il-punt sal-lejla inqisuhom bħala adottati. Il-negozjati ta' trialogu li huwa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna, punt numru 4, narrafkom li ma kienx hemm żviluppi fuq trialogi, kellna rapport mis-Sinjura Xalde Mose li nilqa' hawnhekk l-aħħar darba għaltenna li ma kienx ser ikun hemm progress wis probabbli fuq il-pakket ta' sikurezza l prodotti tal-konsumatur jiddispjaċina li ma kienx hemm progress għax aħna konna lesti li negozjaw mill-Kunsill mit-tmim ta' Ottubru. Apparti minn hekk ikkonkludejna issa il-punti dokumenti u l-nin tagħna għal dan il-mandat. Issa ngħaddu minnu fih għal punt uniku fuq l-agenda tagħna fil-fatt proposta leġislattiva, proposta regolament tal-Parlament u l-Kunsill fuq l ajnuna reċiproka u kooperazzjoni biex niżguraw l-applikar korret tal-liġi dwar affarijiet ta' dwana u l-bidja. Għanna xi sittin emenda bej wieħed u ieħor, ftit iktar fil-fatt minn sittin emenda, bħala tweġiba l-proposta tar-rapporter naddilu l-ewwel net il-mikrofonu biex jikkummenta fuq dawn l-emendi. Umbat nistieden ix-shadow rapporters biex jikkontribwixxu. u kwalinkwa membri oħrajn jixtiequ jitkellmu. Naddi l-mikrofonu issa lil Antonio Correa de Campos. Grazzi, President. Nishtiq nibda billi nifraħ lil President għal punt 49 tal-newsletter. Palma Kien hemm innuqqas f'drabi oħrajn issa għandna eh, stampi ta' pjanti ta' ta' edejn, ta' nies, ta' affarijiet ħajjin, ġifri għandna affarijiet interessanti jidru fuq newsletter. Kulħadd kontribwixxa għal dan ir-rapport u kien hemm anki emendi li tresqu 75 fil-fatt kollox ma kollox, il-ġimgħa li għaddiet diġà kellna laqa' tal-rapporter u shadow rapporters biex nħarsu lejn emendi mill-kollegi individwali din kienet utli biex nkunu nistaw infaslu pożizzjonijiet tal-futur li naħseb iddaħlu fid-dokument. Dan id-dokument qassam il-ġimgħa li għaddiet. U nittama li nistgħu niddiskutu dan ir-rapport illum u jkollna kemm jista' jkun konsens hawnhekk fil-kumitat. Il-votazzjoni ser isseħ nhar 18 ta' Marzu. Kif intqal diġà fil-dibattitu ta' qabel l-uffiċjali ta' dwana ma jkollhomx possibilità jaraw x'ġi ddikjarat skont il-kontenut tal-prodott. U anki hemm abbuż fl-użu ta' sistema ta' transitu. Ma tantx ikun hemm mezzi biex dak li jkun l-uffiċjal ta' dwana jkun jista' jara eżattament x'hemm. Kien hemm 1900 u ħames każi ta' frodi li ġew komunikati u dawn jitilgħu sa 180 miljun telf 180 miljun euro telf minn dikjarazzjonijiet fraudolenti. Dawn huma telf għall-Istati membri u l-Kummissjoni, imma dawn iċ-ċifri jgħidulna aktar minn hekk. Il-frodi fil-affarijiet ta' transitu, per eżempju, huwa ta' madwar 12 miljun euro kull sena. li huwa madwar 30.000 każ li ġew allokati bħala frodi potenzjali. Iġifiri mhux qegħdin nitkellmu dwar Atra fl-oċean, meta nqisu l-inkjesti kollha u l-istħarriġ kollha li qed iseħħ minn tliet xhur sa seba' xhur qabel ma jiġu rċevuti dokumenti fuq il-prodotti ta' transitu ifisser li kellna ħafna telf ta' flus. Il-qorti tal-awdituri fl-2010 qalet illi 204 dikjarazzjoni fuq eh, verifiki għall-arrida kien hemm 49 li kienu misjuba bħala fraudolenti. Iġifieri huma ħafna bħala telf. Però diġà kienu mitlufa ma setawx jiġu rkuprati għalhekk dan huwa telf kollu għall budget Meta nqisu l-emendi li batunna l-kollegi bej wieħed u ieħor Naħseb li kienu pjuttost kostruttivi biex jipruvaw tejbu leġizlazzjoni li bħalissa edha fisseħ biex bekk niżguraw li konna kontroll effettiv tal-importazzjoni u transitu. biex inkunu nistaw naġixxu kontra il-frodi li huwa kontra l-interess tal-Unjoni Ewropea. Hemm blok ta' emendi tas Sur li kopru 18 il-punt mintax fuq il-regolament jurina li hemm bosta tħassib fuq l-aċċess għad databases għall-esportazzjoni l-importazzjoni. Hemmhekk hemm ukoll il-problema ta' prinċipju tal-privatezza tad-data. Jekk noqogħdu wisq attenti għall privatezza nkunu timmorru kontra lan ewlieni ta' din il-leġiżlazzjoni Naħseb illi rridu noqogħdu attenti ħafna jkollna definizzjoni ċara l-aċċessi għal regola ta' aċċess ta' l-informazzjoni anke l-Kommissjoni biex forsi tkun tista' tejjeb dawn l-artikoli iktar milli ma jkollna xejn fuq dan il-punt. Nixtieq nitkellem ma' Sur Ġvab propju fuq din l-idea. Ma naħsibx li ħajkun kontra definizzjoni iktar dettaljata tar-regoli. 51 u 84 tas Sur Oli Schmidt u waslu li problema li nixtieq niddeskrivi. Oli Schmidt isemmi punt tal-privatezza u restrizzjoni tal-tqassim zbaljat tal-informazzjoni u għajħos li għandu jkun hemm lista li tkopri l-entitajiet internazzjonali li kun jistaw jirċivu din xorta ta' informazzjoni fuq il-movimenti tal-containers dan wara referif 18 a 3 fil-fatt diffiċli ta' bilħaq li wieħed jiddefinixxi minn qabel bil-qoddim dawk l-aġenziji u organizzazzjonijiet li huma involuti f'dan ix-xogħol. Dan importanti għal ħarsin tal-interess finanzjarju tal-komunità. Hemm referenza fit-test għal memorandum ta' qbil. Memorandum ta' fema. Bħalissa l-organizzazzjonijiet jistaw ma jkollhomx interess dirett għal frodi ta' l-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea ma fil-futur jista' jkun hemm, pereżempju fil-Frontex. U għalhekk irridu nindirizzaw l-affarijiet, niftħu kollox u forsi nkunu nistgħu nħarsu lejn lista definittiva fit-test tar-regolamenti li qed nindirizzaw. Naħseb li għandna bżonn xi ħaġa ma xi ħaġa iktar flessibbli fl-opinjoni tiegħi. Issa bażi għal kompromessi li diskutejt ma' Shadows il-ġimgħa li għaddiet, forsi rridu naraw x'wassalna għal emendi ta' kompromess qegħdin qudiemkom u f'dawn qed nippruvaw inkopru it-ħassib kollu test konsistenti, test utli li jkun ban apposta kif issemmejt qabel. Il-protezzjoni tal-konsumatur min huma l-utenti aħarin pereżempju ta' prodotti li huma importanti l komunità Ewropea. Kif ukoll il-ħarsin tal-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. Issa, kompromessi 18a li kopru l-kondizjonijiet li permezz tagħhom il-Kummissjoni tista' titlob direttament tal-informazzjoni mill-operaturi Din qegħdin indirizzawa bħalissa qiegħda f'stadju bikri, iżda jekk l-istati membri ma jagħtux tweġiba fil-ħin irridu nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Qed naħsbu dwar perjodu ta' tliet ġimgħat għandu jkun bizzejed biex l-istati membri jkunu jistgħu jwieġbu għal talba ta' data. Jekk dan ma jagħmluhx il-Kummissjoni mbagħad tkun tista' ikolla aċċess dirett għall-operaturi ekonomiċi. Sabiex it-test ikun wieħed viabli u biex niżguraw li jkollna data reali, naħseb li nistgħu ngħidu li qed nittamaw li nikkonkludu din il-kwistjoni daqsxejn taħraq fil-pront. Kompromess li niksbu rrid ikun wieħed ġenerali, komprensiv, jekk ikun wieħed validu u globali u bekk kulħadd ikun irrid inaqqas minn dak li qed jistenna. Ġifri qatt ma ħajkollok 100% dak li trid, imma rridu spiritu ta' kompromess u l-gramp tiegħi lest jirtira il-parti ta' emendi dwar it-tranzitu li kopri l-esportazzjoni fil-pakkett. Sabiex bekk ikonna ftejim b'saħħtu li jagħti pożizzjoni b'saħħitha mill-Parlament u l-Kunsill fil-plenarja ta' April jiġifieri leġislazzjoni fuq l-importazzjoni u transitu tal-merkanzija. Jekk niksbu ftehim, neskludu l-esportazzjoni mill-pakket. Għada għanna laqa ta' Shadow Rapporters mill-ġdid fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar u nittama illi diġa nkunu nistaw namlu pass il-qoddim f'dik il-laqa. Grazzi. Grazzi ħafna, il-President. Issa nisimaw mis Shadow Rapporters l-ewwel net l-Onorevoli Ross. Grazzi ħafna President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter għax xogħol siwi tiegħu. Grazzi. Naħseb li mixin fid-direzzjoni tajba. Għatfadalli nifla il-kompromessi preliminari u nittama li nsibu kompromess tajjeb mill-aktar fis. Dawn huma l-punti ewlenin għal dawn il-kompromessi minnaħa tiegħi. Fir-rigward il-possibilità li l-Kummissjoni kollha aċċess diretta informazzjoni mill-operaturi ekonomiċi l-artiklu 18 H din hija kwistjoni pjuttost sensittiva għaliex aħna rridu ħarsin tal-konsumatur kif ukoll tal-kumpaniji tagħna. Naħseb li l-emendi ta' kompromess seba' u tminja huma xirqa bħala soluzzjonijiet forsi nżid żewġ modifiki żgħar ma dan nistgħu niddiskutuh fid-dettall fil-laqgħa li jmiss ta' Shadow Rapporters. Mill-punt di vista tiegħi, il-konsultazzjoni bejn il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-industrija tat-tabija tal-containers l-emenda 8 u 7 tiegħi hija mod tajjeb kif nistgħu nagħmlu skambju ta' opinjonijiet u ta' prassi sabiex bekk niżviluppaw atti ta' implementazzjoni u atti ta' delegati għall-artiklu 18 F. Ma nafx tistax tikkonsidra li nżidu dawn il-konsultazzjonijiet fl-emendi ta' kompromess. Fidejk. Fl-aħħar nixtieq ninsisti illi ikonna kjarifiki dawn zittom fil-rigward id-definizzjoni tal-fornituri ta' servizz emenda 2 u 40, u dokumenti meħtieġa li jistaw ikunu evidenza għall-artiklu 12 emenda 40. Naħseb dawn huma neċessari sabiex bekk dawn l-artikoli ikunu iktar ċari u biex nevitaw li jkun hemm konfużjoni jiena lest diskuti dawn il-punti mar rapporter u kwalinkwa punti jħor ma' sur De Campos u kollegi oħrajn fil-ġimat li ġejjin. Grazie ħafna. Thank you very much. Il-President, eh, grazzi sur Ross, Sassur Schmidt, naħseb mux qiegħed hawn anzi, mhux ġej, mela s-Sinjura Rule. Iva President, nistenżon fil-qosor, nixtieq nirringrazzja l-rapporter għall-emendi ta' kompromess u m'għandniex problemi minn ħatana anzi nappoġġawhom. Il-President. Eh, Is-sur Ashley Fox huwa shadow mill-grupp politiku tiegħi. Tani stqarrija biex naqraħilkom u hekk se nagħmel għax hemm numru ta' kwestjonijiet dettaljati li jixtieq jiġbdilkom l-attenzjoni għalihom. Ovvjament nagħti kopja ta' dan lir-rapporter. Is-Sur Fox jgħid li wara l-laqgħa ta' Shadows kien kuntent mill-livell ta' kooperazzjoni u bħala prinċipju jaqbel mal-miri tal-proposta tal-Kummissjoni. Madanakollu, kollu, meta fela l-affarijiet iktar fid-dettall, meta jħares lejn ir-realtajiet operattivi ta' din il-proposta jemmen li l-isfidi involuti huma kbar wisq biex telibhom u dawn huma l-punti li qed jagħmel biex jappoġġa dan il-ħsieb. L-ewwel il-problemi li hemm fir-rigward il-ħolqien ta' CSM depozitorju ċentralizzat tal-containers tista' tkun diffiċli anke mingħajr valutazzjoni tal-impatt hemm problema ta' infurzar u għalhekk jistaqsi l-istati membri kif jistgħu jinforzaw it-trasmissjoni ta' din id-data meta l-operaturi ekonomiċi jirrifjutaw li jokoperaw jew inkella jibatu data li l-Kummissjoni tħoss li mhix adegwata. Imbagħad, tieni punt li jagħmel huwa li ma jistax jaċċetta il-proposta għall aċċess dirett mill-Kummissjoni u l-operaturi ekonomiċi. Għamel emenda għall-artiklu 18H li huwa il-minimu aċċettabbli għalih imma jipreferi li kunem l-emenda ta' sur ġvab 18 ċe. Għalix it-ħassir ta' dan l-artikolu effettivament iżarma l-idea ta' direttorju CSM jekk niftakar l-emenda ta' Sur Sow huwa jqis li dan huwa diġà kopert minn data oħra riżultanti minn riforma tal-programm tal-containers. Huwa ħoss li huwa żbaljat li ma jkunx hemm spejjeż ta' implementazzjoni mill-Istati membri biex ikun hemm esportazzjoni diretta u data tal-esportazzjoni nazzjonali. L-integrazzjoni ta' sistemi ta' IT intużati fl-Istati membri differenti huwa jissuġġerixxi huwa ħajkun proċedura li tiswa ħafna flus. Qabel ma jkun hemm valutazzjoni ċara, possibbli tagħmel analiżi tal-ispejjeż involuti. Fir rigward l-emendi li tresqu u l-emendi ta' kompromess, iħoss li l-emendi li jorbtu ma' l-mezzi tal-ajru u mezzi ta' trasport bl-ajru, mezzi ta' trasport bil-bahar, mandomx jitqisu għax kemm numru ta' bastimenti li għandhom databases apposta eh, lokati għal-jom, jġifiri jek tamel mezzi ġodda, jom għal mezzi ġodda, jew inkella tamel databases ġodda, tirrikjedi li kun sem konsultazzjoni minn qabel. Irridu kunem ukoll ġestjoni mill-artiklu 18a u fil-kuntest ta' twana ġestjoni ta' riskju tfisser l-identifikazzjoni sistematika ta' riski li tfisser li kunem kontrolli għall-arrieda u implementazzjoni tal-miżuri kollha biex tillimita r-riskju tirreferi għall attivitajiet marbuta ma' riżorsi ta' lokazzjoni ta' kompetenza nazzjonali. L-użu ta' dan hawnhekk jista' joħloq konfużjoni bejn ir ruol tal-Kummissjoni u l-attivitajiet tal-Istati membri. Għal daqstant kollox ma kollox tistaw taraw li Sur Fox huwa imħasseb li l-proposta tal-Kommissjoni għadha ma konsidraċ mod xira l-sfidi operattivi ta' f'din l-implementazzjoni u jħoss li investigazzjoni aktar dettaljata hija meħtieġa jekk dan ir-regolament ħajjeleb l-sfidi li hemm. Din hija l-proposta ta' Sur Fox għal rapporter li ħana dilu. Issa min iktar jixtieq jitkellem? Sur Ġwab? Ressat numru ta' emendi, ma nafx is-Sinjura Legrib tixtieq tikkontribwixxi iktar il-qudiem. Sur Schwab bissa. Umbat il-Sinjura Gebhardt. Vielen Dank ähm, an den Berichterstatter zunächst mal. Grazie ħafna, nixtieq ringrazzja r-rapporter għal fatt li Iva, mela dawn l-emendi tiegħi ħadhom waqt l-aħħar plenarja. Iva, naħseb ähm, ma tantx ähm, kien les li għacċettom fil-bidu l-emendi tagħna, imma naħseb li Iva setaw issa jaċċertaw li eh, aħna rnexxilna nikkoperaw u fl-aħħar laqf minn l-aħħar spiċċajna b'xi ħaġa li nistgħu nużaw. Nixtieq nifoka fuq kollox fuq artiklu 18 ħadd m'għandu xi dubji li l-Kummissjoni Ewropea fuq dawn is-sistemi mux qed tifoka fuq minna għandu bżonn eh, lim informazzjoni u ħatmu għandu dubi fuq il-fatt li hemm bżonn ta' iktar opportunitajiet ta' aċċess għall kummissjoni Ewropea imma kif najna rajna l-ġimgħa l-oħra fuq il-kwistjoni tal-rati fuq l-internet mill-banda bdejna aħna nkejlu il-ħarsin tad-data, l-importanza tal-ħarsin u l-interessi l-oħrajn. Irridu nkunu realistiċi fejn aħna għampoġu għadin il-priorità ta' ħarsin tad-data. Iġifir ma naħsibx li għanna noħol u database ġdida għawnek fejn il-kummissjoni ħajkolla aċċess minar limiti għad-data il-ħin kollu u qed nitkellmu dwar l-informazzjoni l-uffiċjali doganali mux dejjem ikollhom influenza fuqhom, ġifir jiena kont flimkien ma' Sur Craig de Campos li jinsibu soluzzjoni li ħatati aċċess parzjali, għati aċċess parzjali l-Kommissjoni Ewropea, informazzjoni li forsi ħajkollha bżonn waqt xi ħenijiet partikolari ġifiri aħna nistaw nissukurtaw ċinturin għal xi aċċess iva nistaw natu ftit aċċess il-Kummissjoni ma ma nistawx najdu natu card blanche lill-Kummissjoni għalli bekk kolla ċess għall informazzjoni kollha il-ħin kollu. Irridu nsibu soluzzjoni proporzjonata Għalhekk jiena naħseb li jridu nerġgħu npoġġu bil-qeda flimkien mar-rapporter biex naraw kif nistgħu niksbu dak li nixtiequ niksbu. Jiena nixtieq nirringrazzja r-rapporter talli ma rifjutax l-emendi tagħna hekk mill-bidu imma tal-li ena nsibu soluzzjoni u ninstabxert li ħan nkunu nistaw ħan nsibu soluzzjoni ġalla darba nerġaw niġu biex niddiskutu dan il-punt fil-parlament l-istati membri iva jissu jifmu tajjeb u se jkunu iktar lesti li jagħtuna għajnuna jekk aħna nistgħu nsibu soluzzjoni hawnhekk. Grazzi ħafna Signora Gebhardt. Grazzi ħafna. Grazzi President, nixtieq nirringrazzja l-Antonio Correira de Campos għal din il-ħidma eccellenti, forsi nista' nagħmel xi kummenti preliminarja il-ġimma l-oħra meta konna niddebattu fikon ma tkellimniex biss fuq l-affarijiet pozittivi u negattivi, tkellimna dwar id-data protection għax aħna għedna li memx relazzjoni bejn id-data trasmessa u din il-persuna li eh, jassit jew qed issuq eh, il-vettura ġifieri dan huwa punt importanti xtaqt niċċaraħ dan il-punt. Ġifiri, qabel ma n-nies permezz ta' l-internet forsi jieħdu l-impressjoni l ħazina Jena xtaqt n-saqsi mistoqsija l-kjarifika qed inħares lejn l-emendi jiena nara li ħafna dispożizzjonijiet naħħow speċjalment dawk id dispozizjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-protezzjoni tad-data, ġustifikazzjoni hija li d-direttiva dwar protezzjoni ta' data għall-Unjoni Ewropea ħajkunu vinkolanti ġifiri dawn l-aspetti mandom ċiġu msemmija unnek. Iva forsi dana jista' jkun il-kas ma nixin il l-Kummissjoni Ewropea tajdilna il-għala u ma għazlu din direzzjoni dan u għal-ħjar mod kif nistaw nimxu l-qoddim ġifiri nisimplifikaw test legali b'dan il-mod jew forsi għanna nsemmu dawn il-dispozizjonijiet fi premessa għalli bekk ikun hemm xi tip ta' ċertezza legali xtaqtina jiena naċċerta li ma neħdux xi zbali hawnhekk. Grazzi. Um, any other fadal xi membri li u jikontribwixxu għad-diskussjoni qabel ma daħal il-Kummissjoni fid-dibattitu ovvjament sembat ngħaddi mikrofonu lura l-rapporter qabel ma nagħmel dan nixtieq eh, nilqa' grupp speċjali ta' Eh, il-mistiedna minn eh, Sir Sean de Mewza, jgħadem ħafna fil-komitat tiegħu nixtieq nilqom hawnhekk huma ġejjin mill-nofsinhar ta' Danimarka, tistgħu s sinjal bidejkom sabiex tgħidulna fejn qegħdin, jiġifieri nixtieq nirringrazzjakom tal-li qed tattendu is-sessjoni tagħna war nofsinar iva. Ċabċipa, ċabċipa għal-mistednin. Sur Ġenakis mill-Olaf eh, li huwa responsabbli għal proposta ħaj jikkomenta fuq id-dibattitu li sar sissa. Nadillek il-mikrofonu. Thank you, Mr. Grazzi ħafna, President. Dak li ħafna minn dak li xtaqt najt diġa semma u Iva, hemm xi idejat ta' kompromess li diġà tpoġġew fuq id-dokument ma' xorta għadha ħan nirrepeti xut mill-punti li aħna mill-Kummissjoni nikkonsidrawhom bħala importanti ħafna. Nixtieq nibda bil-fatt li hemm grupp ta' emendi 55-56, etc. li għandhom xaqsmu ma direttur fuq CSMs u l-emenda 79 umbat segwitu dwar eh, l-importazzjoni, l-esportazzjoni u transitu. Aħna nemnu, aħna nemnu li hemm bżonn hemm ħtieġa għall-Kummissjoni sabiex tikseb il-mezzi sabiex issib u tappoġġa ħjar il-prosekuzzjoni ta' dat tip ta' frodi kemm l importazzjoni esportazzjoni kif ukoll transitu u għal dan il an hemm bżonn li jkollna is CSMs kif ukoll id-data fuq l-importazzjoni, esportazzjoni u transitu. Dana kemm ħajjiswa flus għas settur privat u għal l-intraprizi li għahe provdu SMs, nasib li dan ħajkun minimu u ikun jistaw jamlu dan globali, ġifiri da kollu li għandhom fuq il-computers jistaw dawna jibatu l-informazzjoni immedjatament permezz ta' għafsa ta' buttuna, ġifiri kwestjoni ta' sekonda, minna spes ta' xej, jistaw jibatu mbad din id-data. Dan il-rigward nixin fakkarkom jena li deep sea carriers dawna diġa jamlu ek, nitkelmu aħna Eh, dwar l-informazzjoni li għaddu l-autoritajiet tal-Istati Uniti. Ġifiri, l-autoritajiet tal-Istati Uniti jihdu minn dawn il-bastimenti li jihdu avviz minn qabel għall-affarijiet kollha esportat esportat lejn l-Unjoni Ewropea u l-affarijiet kollha importati. Din informazzjoni kollha tingħadda 48 sija qabel il-wasla ġifiri dawn il-bastimenti li joperaw fil-Bahar Font eh, diġa eh, għandhom it-tamir eh, sabiex jamlu dan u sabiex jagħtu l-informazzjoni kemm l kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri u lil kull minn għandu bżonn din l-informazzjoni. Aħna kellna kuntatti ma' rappreżentanti il-World Shipping Council qed nitkellmu dwar dawn is-CSMs fuq l-importazzjoni u aħna nemnu li Ġifiri dan il-proġett jista' jiseħ mingħajr spejjeż konsiderevoli għal kumpaniji involuti. U aħna fil-passat urejna wkoll l-importanza tad-data dwar it-transitu u tal-importazzjoni. Għal daqsant forsi ma tantx jaffu n-nies kemm huma l-importanti d databases tal-esportazzjoni u l-CSM tal-esportazzjoni. Iva qed netkellmu dwar kwistjoni li de facto waslet tal idea li forsi il-Kummissjoni tista' tagħmel mingħajr id-data fuq l-esportazzjoni, deklarazzjonijiet tal-esportazzjoni u l-CSMs ta' l-esportazzjoni għalhekk jiena qiegħed hawnhekk biex ngħidilkom il għalat nitolbu din id-dejta u ovvjament intkom edin fl-aħjar pożizzjoni sabiex taraw kemm huwa utli li tinkiseb din id-dejta vizavi riskju potenzjali ta' użu ħażin ta', ta din id-dejta. Jiena sena me referenza għal żewġ tipi differenti ta' frodi għal xi każijiet partikolari aħna rajna li l-importazzjoni issir bl-intenzjoni li mbagħad ikun hemm riesportazzjoni, jiġifieri mbagħad b'xi mod il-prodotti jibqgħu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri li l-budget tal-Unjoni Ewropea u prinċipalment il-budget tal-Istat Membru huwa miċħut minn dħul mill-vatt u kif ukoll mis-sisa. Umbat, frodi ieħor, tini tip meta il-prodotti suppost għandhom jiġu esportati imma fil-realtà jiġu lura bħala eh, prodotti li għaddew minn kontrabandu fil-passat kien hemm press release, fil-passat reċenti kien hemm sekwestru konsiderevoli ta' dawn is-sigaretti eh, sekwestrati mill-awtoritajiet Spanjoli dawn is-sigaretti suppost eh, ġew espertati minn Ċipru u kellhom marru x'imkien ieħor. Kellhom marru l-Libja u eh, u mbagħad sabu dawn is-sigaretti bħala mela eh, sigaretti eh, li għaddew minn kontrabandu. Ġifiri dan il-frodi jista jiġi mikxuf iktar malajr jekk ikollek CSM għal esportazzjoni kif ukoll dekerazzjonijiet għalhekk fil-fema tiegħu fil-fema tal-Kummissjoni Ewropea hemm bżonn ukoll li jkollok id-dejta dwar l-esportazzjoni mal-darborra sta għalikom sabiex tkejlu ir-riski u l-utilità ta' din is-sistema mal-utilità ta' din is-sistema. Se ngħid kemm netejn dwar l-aċċess dirett mill-Kummissjoni Ewropea għad dokumenti, jiġifieri l-iktar il-fatturi li qegħdin fidejn l-operaturi ekonomiċi dak li nixtiequ aħna nixtiequ li niksbu id-dokumenti. Ma tantx nixtiequ li jmorru qudiem is-settur privat, aħna nixtiequ li l-istati membri jagħtuna dokument dan huwa l-ispirtu. Għalhekk sabiex melan li ikonna verżjoni miktuba minn ġdijt taħt 18 eh, akka u eh, mela kull tip ta' riforma nazzjoni nistgħu nilqawa imma madana kollu nsemmi speċifikament l-emenda 95 emenda li fija dispożizzjoni taħt ir-raba inċis hemmhekk hemm miktub li il-Kummissjoni tista' tmur direttament qudiem is-settur privat sakemm l-Istat membru jirrifjuti li jipprovdi id-dokument. Jiena naħseb li wis probabbli dana mux il-mot il-korret kif nistaw nimxu aħna n-proċedu għalek aħna nemnu li għal-kem l-emenda proposta miexja fid direzzjoni tajba jiena naħseb li għanda bżon tiġi miktuba għal darboħra tal mod li nevitaw li natu l-possibilta l-istat membru li jew da, dan dan inaħħiet talba jew inkella jipposponi għal dejjem għand infinitum din it-talba. Se nalaqaw imma qabel ma nala nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew b'mod partikolari il-rapporter peress li dawn il-proposti hekk kif huma bħalissa dawna jagħtu realizmu u bilanċ il-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Well, thank you very much. Nishtiq nirringrazzjak għal tweġiba komprensiva xaġa li kienet ferm u utli. Issa se issa kem forsi xi ħadd ieħor jrid jitkellem, jiena se nitlob li rapporter iwieġeb għal dawn il-punti li kemm inti għamilt kif ukoll xi punti li tqajmu waqt il-dibattitu għalhekk nistgħu nieħdu idea ta' kif nistgħu nimxu l qudiem. Għalhekk professur Korea de Campus jiena se ngħaddilek il-mikrofonu sabiex tkun tista' twieġeb għal dawn il-kummenti li saru. Grazzi ħafna, grazzi President, nishtiq nirringrazzja għal kollegi għal kommenti li jamlu. Shadows. Kif ukoll il kollegi li mhumiex rapporters u nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni għal kummenti tagħha. Meta naħdmu fuq test fil-Kumitat, test ġej il kummissjoni inti li tipprova tagħmel tipprova tara fejn hemm opinjoni differenti, jekk hemm xi differenti, tipprova inti ssib kompromess, triq tan-nofs. Hawnhekk qegħdin f'sitwazzjoni daqsxejn stramba. Xi minn dawn l-emendi Iva, nistgħu naċċettawhom pereżempju tifabhom qed navviċinaw naħseb is-soluzzjoni imma hemm każijiet oħrajn fejn jiena naħseb li aħna qed nidbedu qed nitbedu mill-affarijiet li ntqalu b'mod partikolari mix-shadows. U dak li qed nisma' issa li n-nies qed jitbis u qed isiru iktar stretti ġifiri fil-opinjoni tagħhom. Qed iżommu ħafna ma' din l-opinjoni tagħhom. U jiena naħseb imma li hemm kwistjoni interpretata b'mod ħażin dwar il-privatezza tad-dejta, mhux qed nitkellmu dwar id-dejta dwar in-nies, imma dwar il-moviment fiżiku tal-prodotti. Hemm xi erba' ħames indikaturi biss ġifiri dwar il-kontenut tal kontainer tal-kontenitur, jew kontenitur li għat eh, fit-transitu, il-data tal-wasla, tal tluq eh, ġifiri xejn iktar. U ma nafx jiena kemm dana sejja jaffetwa jolqot il-privatezza taċ ċittadini, per eżempju fil-qasam tas-sajt. Mela f'dan il-qasam najdu li il-Kumitat kiseb eh, ftehim ma' ta' pajjiżi, per eżempju Ċile, u hemm id-data fuq eh, il-vapuri jistadu fil-libħra ċiljani irridu jagħtu l-informazzjoni kollha dwar it-tabija dwar il-ħug li jaqbdu. Irridu jagħtu l-informazzjoni lill awtoritajiet u lill kummissjoni data kompluta Għalek, xaġa permessa diġa ma unek qed nitkellmu dwar privatezza fejn hemm definizzjoni iktar ċara u ma nitkellmu dwar il-prodotti qed nippruvaw nieħdu xi idea dwar il-valur tal-prodotti espertati. Hemm xi stati membri imma ftit minnhom li ma tantx jixtiequ jagħtu id-data ta' dan it-tip. Forsi hemm xi prodott li jista' joħroġ jidħollu jerġa' joħroġ jiġifieri kemm il-darba u din il-ħaġa tista' tkun marbuta mal-frodi. Għalhekk li qed nipprova ngħid qed nippruvaw nkopru il-movimenti fiżiċi. Il-Kummissjoni qed tgħid li dana mhux ħajwassal għal ħafna burokrazija u xogħol żejjed qed nitkellmu dwar trasferiment tad-dejta b'mod faċli. U l-kompromess tagħna fil-kompromess qed ngħidu li aħna se naċċettaw li ħanħallu barra l-esportazzjoni mannix, forsi mannix bżonna din informazzjoni, għalek li nipruvaw namlu għet nipruvaw naslu għal kompromess u jekk inħallu barra l-esportazzjoni dan huwa kompromess, iva. Imma aħna nqataw ħafna sijat nitkellmu dwar finanzi tal-Unjoni, naqata ħafna sijat namlu hekk, imma Issa ma nistawx naqblu fuq eh, il-punti fundamentali għandhom xaqsma ma' rizorsi tagħna propi jitħul tagħna u kif nistgħu nħarsu lil nanfusna kontra il-frodi jizistu l-indikaturi li eh, qed juru li l-affarijiet eh, huma tajbin jekk huma jew le għandna strumenti għal kontra l-frodi biex imwaqfu l-frodi imma kull darba li nitkellmu dwar il-ksib tal-informazzjoni hemm ħafna nies li jgħodu jitkellmu dwar eh, dawn l-affarijiet ta' privatezza xi mill-proposti Iva jistaj għatuna iktar possibiltajiet, dina ħaġa tajba. ħafna nis, eh, inklus s-sur xwab, li nasib jkunu lesti li jaċċettaw u jaslu għal-qbil, rridu nkunu realistiċi. Naħseb li ħatkun possibli li naslu għal-qbil u naħseb li ħarina xilna namlu dan waqt dan il-mandat. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Irridu nivvotaw fit-18 ta' Marzu, kif tafu. Din se tkun l-aħħar opportunità sabiex nadottaw test sabiex inkludu kollox qabel kuna l-elimis. It-tieni sessjoni ta' april eh, fi Strasburgu fejn ġa għanna rezervajna puntu tal-punt. Zgur se kun hemm ġumatej ta' negozjati detaljati anka fi Strasburgu u żgur ukoll li nixxinna niksbu pożizzjoni illi tmexxi l qudiem del proposta. Il-Konsell imbagħad ikun jista' sida dak li qed nipproponu fix-xhur tas-sajf. Grazzi lil kull minnu involut qegħdin xi ftit qabel il-ħin 5 minuti fil-fatt billi qed nivvotaw fil-punt li jmiss ser eh, nieħu pawża zaħira jekk ġobkom titilqux mill-kamra sakemm il-gruppi politiċi kollha jiġbru troppi tagħhom sabiex jivvotaw. Nivvotaw fl fl axra u jkollkom bżonn il-karta ta' vot tagħkom. Grazzi. Il-rapporter. Uh, so can I... Mela, nistedinkom teħdu postkom. Għal-votik eh, tixti u xtaqt nilqa numru ta' vizitaturi speċjali li daħlu sabiex jaraw il-vat tal-lum. Ma għadmetkomx li ħataraw affarijiet eċitanti, pero merħba fil-Komitat tal-Affarijiet Interni xorta waħda għal dawk li jenaqdu maħna għal dil-okkazjoni. Għanna żewġ punti ma' emendi. fuq sanzjonijiet fil-qasam ta' twana il-rapporters for Sejduna kentejn ma' qabel għal dan nivvotaw fuq negozju trialogu fuq l-armonizzazzjoni tal-ġiet tal-Stati membri rabta mali kun disponibli fuq il-soq pressure recruitment u għanna kena trialogu għanqal fuq dan sorprendenti krem aspetti fej l-Stati membri kienu tumorru kontra il-prinċipju tal- soq uniku u fl-axar qablu mal-pozizjoni tagħna. E, Is-sur ħaj prezenta dan mod formali jew nagħmel dan jena? Sur ġvab? Trid tajjeb, mela. Jiena ma xejti trialogu, nista' ngħidilkom li l-ħaqna ftehim tajjeb ħafna. Ma kienux l-affarijiet daqshekk e, faċli daqskam sibna u fakkarkom illi bħal e, pakketti kollha ta' dan il-liġijiet recasting Il-Parlament kien ħerqan jħares l-interessi tiegħu fil-proċedura ta' implementazzjoni, partikolarment brabta mal-aċċess għal eh, grupp ta' ħidma ta' esperti flimkien mal proċeduri ta' t-delegati. Sen kunet nipublikaw stqarrija li rajtu qabel brabta mal-vot u Nimmaġna l-Kommissjoni toġġezzjona kif għamlet qabel għal lingwaġġ li qed nipproponu. Għamlu dan fuq 10 okkażjonijiet imma dawn din il-kwistjoni trid tiġi solva fil-Parlament li ġej. Sakemm eh, shadow rapporters ma jridux iresqu punti naħseb hemm bżonn nivvota b'mod elettroniku ħalli ikon għannu l nixtiequ nivvota jina tal-parir tifutaw favur. Votazzjoni miftuħa. Uh, there are 29 cards. Hemm 29 vot, imma votaw biss 28, għaw ħadd li ma fass il-bottuna. Vot malu. 27 favur, wieħed kontra, stenzjoni waħda. Tepwis, grazzi ħafna din il konfessazzjoni tal-plenarja jider li fl-ewwel jottini tieni sessjoni ta' April, tieni sessjoni fil-fatt. Naddu issa għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni importanti dwar proposta ġdida li rċevejna mill-Komissjoni fuq ksur qasam ta' dmana l-koordinatur għalli ma kienx bizzet ħin sabiex nagħmlu rapport tajjeb imma dan huwa importanti sabiex il-komitat jagħmel sqarit politiċari dwar dan. Ħalejna fidejn ir-rapporter illi għamlet il-kwistjoni tal-modernizzar u sinira gebħartri u kol kienet t-xedaw jadan. Jġifiri għanna pozizjoni fost il-gruppi kolla u uh, forsi billi din ħaġa li ma diskutenx qabel eh, it-tuna introduzzjoni nibda bis-Sinjura grip. Grazzi President, kentejn mal emmela qabel naddu għal-votazzjoni fuq dir rezoluzzjoni fuq qafas legali komuni fuq ksur u sanzjoniet għazm ta' dwana. Nirringrazzja minn iħqalbi lil Evelyn Gebhardt, ko rapporter ta' dir rezoluzzjoni għall-ambjent tajjeb ta' kollaborazzjoni li kellna bejnietna? Matul l-abbozzar kif ukoll negozjati dwar l-abbozz riżoluzzjoni. Dimna fi klima ta' fiduċa. U fimna l-xulxin tajjeb għal benefiċċju ta' kulħadd. Sa tkun nirringrazzja li shadow reporters Kulħadd tagħmel l-almu tiegħu. Aħna minna l-almu tagħna sabiex ninkludu l-input tagħhom fil-verżjoni ħarija u naħseb lil dan ksibnieh. Mbappoċ wisa kemm jistajkom. Ovvjament ma ridniex nitlu fil-dettalji legali kollha. Fil-konfess tal-qafas legali li qed tipprepara l-Kummissjoni ħassejna li dan jista' jitħalla għal leġislatura li ġejja. Jiġifieri se nkunu qed ngħaddu dan kollu lil komitat li ġej tal-Parlament li jmiss sabiex huma jindirizzaw il-proposti tal-Kummissjoni. Hija tamatana illi illum nieħdu pożizzjoni li għalmenu tkun konsistenti ma' dak li għamilna f'dal qasam fil-passat. U dan sabiex nuru determinazzjoni tagħna li konna politika għadwana għadeċenti fl ewropa dan huwa essenzjali jekk irridu l-suq intern jaħdem kif suppost. Tiġi Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Äh, ich möchte mich auch bei meiner Kollegin Frau Le Grip äh, bedanken für eine wirklich... Grazie. Jena u kol ringrazzja l-Sinjura La Grip għal kollaborazzjoni eccellenti bejn it-tim stana u anke l-segretarjat. Aħna fassalna dan eh, fi żmien qasir fil-fatt, record time u eh, ksibna konsens. xi kultant mhix ħaġa ċerta li jkun hemm kooperazzjoni, però f'dil każ kien hemm. U kif qal is Allegri pridna eh, linja politika ċara minn għamlu nitlu fid-dettalji u dan kien possibli fil-fatt. Uħut mill-elementi ta' ċertu gruppi juru li oħo tridu jitlu f'dettalji Zejda, aħna ma rridniex nagħmlu dan, hemm wisq approċċi fuq il-kwistjoni tal-bażi legali pereżempju. U kif edna dawk l-affarijiet li wasla l-konflitt ma nkludejnihomx. U kif edna ħanħallu fidej parlament li ġej sabiex jagħmel l-studju li hemm bżonn faktar dettal sabiex ikonna konsistenza u sabiex ikonna riżultat deċenti. Bit-test li għanna l-lum għanna bidu ċar illi juri li rridu nizguraw kooperazzjoni msaħħa tal-qasam. sanzjoni tuħu oħra l-vant hawnhekk għandna nindirizzaw b'mod konsistenti. Hemm dal kwistjonijiet kif tafu u naħseb fit leġislatura li ġejja, leġislatura parlamentari li ġejja nkomplu naħdmu fuq dan sabiex ikonna test deċenti fl-ħar mill-ħar. Li għanna l-lum hija bażi tajba u għanna żgur fuq ix naħdmu. Grazzi lilkom it-tnejn tax-xogħol tagħkom. Nasib li importanti li l-Komissjoni l-Komitat jistabilixxi Komissjoni għan tistabilixxi l-President taħħa. Niftu l-votazzjoni fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni. People voting. 30 vot, jekk forsi t tivvotaw kollha kemm intom. Is-sur ġvab qiegħed hawnhekk, vot magħluq. 29 favur, 1 kontra, vot ċar. ser nifta fuq dan fl-ewwel plenarja ta' April. Sinra Gebhardt u Njura Legrip informaw lis segretarjati tal-gruppi tagħkom għaliex dan jisħoqlu anka ħin għal dibattitu fil-fatu jkun importanti li jkonna l-komissarju prezenti u jkonna anka kelli minn kol grupp politiku Nista' nifferma dan għal daqstant unqasmu wkoll il-karta li rapporter sabiex jiffirmaw ukoll u dawn imorru dem is-servizzi tal-plenarja. Għalhekk neseġġibilkom il-dokument. U kol rappresentant tal-Komissarju xtaqt tal-Komissjoni xtaqt najdlu għaddi l-Komissarju l messaġġ li eh, emżon li jirrispondi għal mozzjoni tal riżoluzzjoni f'xi stadju. Tajjeb? wisq.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 Et nivvota xtaqt nizgura li nivvota tajjeb għalli xina konti xedow rapporter, konna għacċajt kikum għamil għamilġan. Grazzi tal-paċenzja, għamil da kompromiss li t-dak favur. Kontra, taddi, emenda 29 favur. Kontra, stenzjoni taddi, emenda 30, dak favur. Kontra, ma taddix, 31. 30. 33, daw kavur. Daw kontra. Taddi. Pero niverifikaw sabiex nizguraw il-rizultati kun ċar. Vot malu. Taddi. Jaddu għanzi. Emenda 37. Taqa. Muxek. 36 taqa. Emenda 38. Dawk favur. Kontra. Ma taddix. 39. Emenda ta' kompromess serba. Dawk favur. Dawk kontra. Taddi. 45 mir rapporter dawk favur. Kontra. Taddi. Emenda ta' kompromess 5. Dawk favur. Kontra. Taddi. 48 dawk favur. Kontra. Taddi. Emenda ta' kompromess 6 dak favur kontra taddi 52, emenda 52 dak favur kontra ma taddix. Emenda ta' kompromess numru 7 b'emenda orali. Emenda kompromess 7 b'emenda orali dak favur kontra taddi. 61 dak favur kontra. Ma taddix. 62 favur kontra astensjoni taddi. 63 favur kontra. Ma taddix. 64 favur kontra. Ma taddix. 65 favur kontra. Ma taddix. Nadu ta' kompromess min dak favor kontra taddi. Emenda sebajn favor kontra taddi. sebajn favor kontra ma taddix. Emenda sebajn favur kontra ma taddix. Emenda sebajn favur kontra ma taddix. da' ta' kompromess dissa dak favur kontra taddi. Naddu issa għal-emendi 85 l-um identiċi dak favur kontra taddi jaqaw 86 87 naddu issa l-emendi ta' kompromess numru 10 dak favur kontra taddi emenda 91 bemmen li kif turi l-lesta ta' votazzjoni da' favur kontra taddi. Emendat 92 favur kontra ma taddix. Emendat 93 favur kontra ma taddix. Emend u 95 dawk u xek. Dawk favur kontra taddi. 96 tiġir tira ta' medda kompromess numru 11 dawk favur kontra taddi. Naddum bat għal-emendi 101-102 dak favur kontra taddi. Jaqaw 103-104 emenda kompromess 12 dak favur kontra taddi. Emenda 110 dak favur kontra ma taddix. Ma da kompromess 13 dak favur. Kontra taddi. Emenda 115 favur. Kontra ma taddix. 116 favur. Kontra taddi. Jaqa 118-117. Emenda ta' kompromess 14 favur. Kontra taddi. Emenda 124 dak favur kontra ma taddix. Emenda ta' kompromess mistax vot maqsum kif mitlub mill-alde. Emenda ta' kompromess mistax l-ewwel parti dak favur. Kontra. Tadi l-ewwel parti. it parti niftħu l-votazzjoni fuq it-tieni parti sabiex niverifikaw lil kol imqajmin. Ma taddix it-tieni parti. Naddu sa għal 132 dak favur kontra ma taddix. Imma da kompromess 16 dak favur kontra taddi 137 dak favur kontra taddi Emendi 138, emendi emenda 139 linda favur kontra taddi. 140, 140 Anzi, nivvotaw fuq 140 pala punt mizzjut, jgħet il-President. Punt mizzjut ma' 140. Mela, 142 għak favur, kontra, ma' tadix. 143 favur kontra ma taddix. 145 favur kontra taddi. 144 ta' għana dus sal-emenda ta' kompromess bataġ dawk favur kontra taddi moċċar. Emenda 153 favur kontra taddi. 154 pala punt u dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 155 Mission Missin Rastajl pala punt mezzi u dak favur le le 154 għaddit jgħajt il-President mela Nistaw nżidduha ma' 155? Le? Le. Mija sitta ħamsin, favur. Kontra? Taddi? Mela, emenda tnejda favur. Kontra, taddi. Emenda tlieta, favur kontra taddilkon emenda erba favur kontra taddi Fur premessi issa emenda ħamsa dak favur kontra taddi emenda 6 u seba jaqaw emenda 8 dak favur kontra ma taddix Emenda ta' kompromess wieħed favur kontra taddi. Emenda ta' kompromess nejn favur kontra taddi. Emenda 21 favur kontra taddi wkoll. 22 taqa għaliex emenda kompromess li taddit. Nivvotaw issa fuq l-opinjoni kollha anzi Rapporti inizjattiva, vot miftuħ. Vot malu. 27 vot favor, vot wieħed kontra. Proset l-sur Wiedenholzer, grazie ħafna. Il-pjanu li npoġġu dan fuq l-agenda tal-plenarja. <clears throat> Meta se jkun? Fit-tieni sessjoni ta' april fl-aħħar plenarja ta' dal-mandat. Se tkun l-aħħar eh, rapport inizjattiva minn dal-komitat, grazzi għaxol tijak fuq dan. Grazzi ħafna, senjuri, bekwa sanna tmim eh, ta' xol tana l-lumar nofsinar, il għalim se tkun għar 17 u 18 ta' marzu. Infakkarkom illi fi 17 ta' marzu se jkonna smiħ speċjali fuq TTIP illi ser jibda fit-3 ta' nofsinar. U kol se konna kellima eccellenti, negozjatur prinċipali minnaħa Ewropea, negozjatur prinċipali minnaħa Amerikana, tnejn se jkunu prezenti fil-laqa. U avveniment eh, il-mant komx titilfu, se jkunem eh, webstream u Nissena bil-ħer għanna rakom nar 17 ta' april fitli tal-laqa li jmissu jkonna laqa ta' segwitu il-war nofs ta' tal-għada u terċevu dettalji b Bejmel, grazie ħafna. Il-war nafsinar tajb il-kulħadd.